Issa naddu għall-ispiegazzjonijiet tal-vot minn ftit mumenti oħra. <laughs> Merci, mes chers collègues, nous allons passer donc. Grazie, kollegi. Mela issa nistgħu nibdew bl-ispjegazzjonijiet tal-vot. L-ewnet fuq trasporti integrati multimodali għall-Europa. Nati il-mikrofonu l signora Kluna. Is-Sinjora Klun. il-mikrofon fidejk għal minuta fuq l spiegazzjoni tal-vot. Għandek minuta biex tagħmel spiegazzjoni tal-vot tiegħek. Grazzi President. Jiena kontenta ħafna nappoġġa lan li natu servizz għal biljetti wieħed fl-Ewropa biex nissemplifikaw il-vjaġġi fl-Ewropa. Aħna qegħdin su intern wieħed għal daqstant il-passiġġieri għandhom ikunu jistgħu jixtru u jippjanaw il-vjaġġi eh, billi kunem ah, post wieħed fejn jixtru eh, għal modi kollha ta' trasport fl-Unjoni Ewropea kollha. Hija proċedura attwali il-proċedura il attuali hija komplikata ħafna biex wieħed jixtri biljet għall-aeroplano, għat-treni u għall-vapur. Issa għandna l-possibilità li nixtru biljet wieħed għal kull tip ta', trasport eh, Eh, din travel card singola eh, user friendly europea eh, li bija jħet jista' jkun jista' jixtri biljetti għal modi kollha u jista' jkollu anki possibilitajiet aħjar għal konsumaturi u turisti. Grazzi. Grazzi ħafna. Forsi jekk tistawx titilqu fil-kwiet l-Onorevoli Tomax għal minuta. Grazie ħafna. Grazzi, mela, dawn is-sistemi fl-Ewropa id-din għanda tkun priorità tagħna, dana mhux sibiex sejjejn it-trasport tal-passiġġiera, imma dana sejjejna ntejbu il-livell ta' kwalità u dana jnaqqas il-prezzijiet u jazzikura li jkun hemm tkabbira settur kollu kemm hu. Imma eh, ma nistax jiena naqbel ma' xi għanijiet li mhumiex ċerti u li għandhom xi jaqsmu ma' li jkun hemm il-konnessjonijiet eh, b'dejn il-partijiet kollha interessati sal-2020. Qed nitkellem dwar mezzi differenti ta' trasport jiena ma nistax naqbel ma' lan li jkun hemm dawn l-standards. Jiena nemmen li dana ħajfisser fisser telf ta' opportunitajiet għal ħafna kumpanija. Għitza ħafna Sinjura Simo. Għal minuta.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 Signora President, Iva, darbohra sibt ruħi għonek f'din l-awla t-netkellem kontra iktar leġislazzjonijiet ta' botsta, rezoluzzjonijiet eccetera li huma vera banali. U għet netkellmu dwar il-sistema integrata ta' trasport pubbliku. Nista' rinjoniet ma jxuqx iktar eh, li informazzjoni tiġi maħżuna mill-Kummissjoni Ewropea l-Istat eh, il-Prinċipali Superstate u Database emmek. Ma nixtuqux aħna nbidlu xi ħaġa li mhix miksura. E, sistema tagħna ta' tikketjar taħdem mod tajjeb u jekk nixtiequ nbidlu l-affarijiet tal-pajjiżna mhux l-Unjoni Ewropea, settur pubbliku lura f'pajjiżna qed jaħbad wiċċu ma' ħafna naqis fil-budget u ma nistgħux aħna nbedlu s-sistemi kollha tagħna sabiex aħna intafu l-opinjonijiet ta' xi wħud biss. E, ma nistax jiena nistenna li persuna anzjana fil-villaċ tiegħi ta' Shropshire si tinbidel il-mod kif tuża karza tal-linja biex tmur il-ħwienet. Għalek jena votajt kontra. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna is-Sinjura Anderson. Imma mhux qed naraw hawnhekk f'din is-sala għalhekk issa se naddu għal rapport Sinjur, skużawni, issa se naddu għas-Sur Mamekins. Grazzi ħafna, President jiena votajt favur dan ir-rapport għax jiena naħseb li sistema integrata ta' ħruġ tal-biljetti vera ħaġa tajba u importanti wkoll għal dawk il-pajjiżi li mhumiex konnessi bejnietom l-użu ta' teknoloġija moderna se tejjeb eh, l-effiċjenza ta' sistema ta' trasport u dan ħajkun tajjeb għall-iżvilupp ta' reġuni tal-Unjoni Ewropea għalhekk irridu aħna nappoġġaw dan il-proċess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 all the time about the diversity that our parliament Mela, il-parlament irid iva jħarres il-diversita, ma kull darba li jkun hemm il-voti qed nivvotaw għal unifikazzjoni mux diversita. Di darba qed nivvotaw għal biljetti. biex, dan la parol, madam. Thank you, President. And as a London MEP and a British MEP, Pala mela MP mill-Renju Unit nixti eh, najt li ver dispjaċini għall-istraċedja li seħħet 10 snin ilu u kif il-komunitajiet eh, ġewwa Londra ħadmu flimkien inkluż dawk li jaħdmu fis-settur ta' trasport. Imma nixtieq b'mod partikolari ngħid eh, brabta mal etikettjar kemm vera nilqa dan ir-rapport fuq etikettjar kif ukoll ir-rekomendazzjonijiet u kont vera kontenta li nivvota jiena. Mod partikolari kif vera xtaqna nisqu fuq eh, l-aċċess fuq l-internet eh, fil pereżempju l estazzjonijiet u vera importanti għal-ċittadini tal-Ewropa sabiex jivviġjaw u jiena naħseb li vera dan huwa eżempju tajjeb ta' kif nistgħu naħdmu flimkien sabiex noħol u su uniku ġenwin għal-benefiċċju ta' kulħadd. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Issa naddu għal rapport ta' sur Nicholson dwar ir-reviżjoni tal-implementazzjoni tal-pakket tal-ħalib. Sinjura Haken, Grazzi ħafna, jiena kont vera kuntenta li napoġġa dan ir-rapport tal-kollega tiegħi James Nicholson. Nara wasal fiħin propezzju l-indiċi globali tal-ħalib issa huwa ta' 634 inqas minn nofs tal-2014. 61 punt eh, taħt l-iktar punt baxx tal-2009 u bi persuna produttur tal-ħalib eh, fl-Irlanda bi 75 baqra, eh, jiena qed nitkellem dwar eh, liħ ta' 35, eh, skużan, telf ta' 35 euro fis-sena. Għalhekk appoċċa f'dan il-dan il-Parlament li ngħidu li l-miżuri eżistenti tal-ħarrisin u l-ħazna pereżempju dana ma kienux għodda sa biex jindirizzaw il-volatilità persistenti jew kull tip ta' kriżi għal dan is-settur jiena qed nitolbu lill-Kummissarju Phil Hogan sabiex jimplementa miżuri iktar siguri biex xibqa ta' sigurta u dawn rridu jirriflettu il-spejjeż reali tal-produzzjoni u l-prezzijiet reali tal- So, grazzi ħafna, e, Signor Torres Martinez. Grazzi, dak li importanti u importanti għawek huwa kemm jiswa wieħed jipproduċi il-ħalib u mhux kemm jinbijaw u rridu noqogħdu attenti ma npoġġux l-interessi tas suq qabel dawk tan-nies Il-verità hija li b'dawn it-tip ta' politiki qegħdin noqtlu l-agrikoltura. Jiena mill-Assurja u jiena jiddispjaċini li ħan nispiċċaw ma jibqannix agrikoltura tal-Asturja u mill-bdiwa ehm, tagħna li qegħdin jippruvaw jgħixu ta' kuljum. Jekk noqtlu lill-agrikoltura, noqtlu n-nistana. U iva vera li f'dan il-parlament ikun hemm il-ħna differenti u forsi maħniex maġġoranza u hekk, imma tinsewx in-nies u n-nies qatt ma ħajjinsew li intom qegħdin tippreferu l-ispekulatur il-kbar minflok li tħarsu lin-nies. Aħna maħniex ħaninsew. L-istorja tagħmilha jagħmluha in-nies u tinsewx dan il-fatt. Madam Klun. Signora Klun, grazzi ħafna. Mela tmim tal-kwoti eh, fil-produzzjoni tal-ħalib wara 30 sena tiegħa sfida l-industrija tal-ħalib kif ukoll opportunità. U kien hemm reazzjoni pożittiva fl-Irlanda fejn eh, il-bdiewa l-produtturi qed jaraw kif jinvestu jaġġornaw is-sistemi tagħhom sabiex jtejbu l-produzzjoni u żidu l-produzzjoni ma veran il dan ir-rapport u konferm kuntenta li nappoġġaħ u l-fatt li jirrikonoxxi l-importanza tas settur tal-ħalib għall-esportazzjoni eh, u Dan wkoll ħares lejn l-implementazzjoni ta' miżuri sabiex ehm, ndirizzaw il-volatilità tal-prezzijiet u dan appunta tħassib eh, għal produtturi li jipproduċu l-ħalib u jiena naħseb li hawnhekk il-Kummissarju jista' jagħmel starja ċara minħabba l-inċertezza hawnhekk u hemm inċertezza speċjalment dawk il-bdewa li jixtiequ jinvestu u r relazzjonijiet mal-bank ma tantx huwa tajjeb u ehm, jekk ikun hemm ċertezza tal-intervent dan jista' jgħin. Is-Sur Bakovic. Ruski embargo in Ukinito. L-embargo um, Russja u tmim tal-kwoti tal-ħalib dana waslu għal naqis fil-prezzijiet għalhekk is-settur tal-ħalib qed jiltaqa' ma' ħafna problemi u dinna xi ħaġa ovvja wkoll mir-rapport ta' Sir Nicholson eh, jiena poġġajtu jiena ġej minn Slovenja u l-produzzjoni tal-likel huwa s settur prinċipali u għandna xi 60% tal-art eh, agrikola li fjalħa xiex eh, u ħafna minn dawn iż-żoni u mażoni żoni eh, alpini għalhekk diffiċli eh, jiġi prodott il-ħalib. F'dawn iż-żona fejn għandna rsitet vera żaru kundizzjonijiet diffiċli l-bdiewa vera jħossu l-pressjoni meta il-prezzijiet tant ikunu baxxi u jkunu volatili ħafna jiena napoġġa l-Komissjoni Ewropea sabiex ikun hemm il-monitoraġġ u li noħolqu xibka ta' sigurtà fejn il-produtturi tal-ħalib ħajkunu jistgħu jsalvaw ruhom u soluzzjoni minnhom l-esportazzjoni ola u prodotti ta' kwalità olja. Surnekov, grazzi ħafna. недостатъчни I далеч odgovarat na на предизвикателствата които стоят Għanna dawn il-proposti mill-Komissjoni Ewropea, ma dawn il-proposti mhumiex bizzejet, u dawna vera mhux qed jgħinu li tisqal dawk li produċu il-ħalib fl-Ewropa. Dan l-aħħar rajna li il russja reġet rifjuta timporta il-ħalib mill-Ewropa. Dan Eh, ma jaħdimx skont eh, dak li kienet iddeċidiet il-Kummissjoni. ġifir dak li kienet iddeċidiet il-Kummissjoni sena l-oħra, l-Kummissjoni Ewropea, mhux qed jaħdem sow. Hemm bżonn naraw x'inhuma il-ġobnijiet differenti eh, kif qed nagħmel appell il-Kummissjoni sabiex din il-lista ta' prodotti tal-ħalib tkun issir itwal u terġa' tirrevedi l-miżuri li hija ddeċidiet fuqhom qabel għax f'din l-industrija nafu li l-problemi huma ħafna u l-Kummissjoni Ewropea bil-fors għandha tindaħal. Grazzi. Grazzi ħafna Sur Mamikens. Grazzi ħafna Senjura President, jiena votajt għal dan ir-rapport peress li fil-31 ta' Mejju tal-2015 tneħħow il-kwoti tal-ħalib u l-Federazzjoni rissa imponit l-embargo fuq il-prodotti tagħhom. U dana vera fetwa il-bdiewa jew produtturi l-adbjani naqsu l-prezzijiet tal-ħalib. Aħna mhux qed nitkellmu ta' ċifri jew indukaturi minn madwar familji li tirriskjaw li jitilfu kollox għax eh, xi uffiċjali eh, jew dawk li ħadmu mal-Kummissjoni ma ħadux l-affarijiet bis-serjetà ma ħadux l-azzjoni fil-ħin vera importanti li nejnu lill-Stati Baltiċi. Grazzi ħafna is-Sur Wojciechowski. Imma ma nasibx li hija hawnhekk. Issa se għall-ispjegazzjoni tal-vot fuq ir-rapport ta' Jan Zardil. Qed nitkellmu dwar impatt estern ta' politika u tal-investiment tal-Unjoni Ewropea barra mill-Unjoni Ewropea. Sur Mikins, Grazzi ħafna, President, kollegi. Jena naħseb li dan ir-rapport huwa wieħed ferm importanti peress li l-iskubijiet privati pubbliċi jista' jkunu ta' benefiċċju għal dawk il-pajjiżi li nqas sviluppati u dan huwa mezz vera effiċjenti sa biex jintużaw il-fondi tal-Unjoni Ewropea sa biex jinkisbu il-lanijiet tal-iżvilupp inklusiv ta' is tal-faqar. Aħna għandna bżonn nimxu iva bil-galbu peress li xi kultant aħna ninjoraw il-ħtiġijiet reali ta' dawn il-pajjiżi u li eh, naħdmu biss viżjoni tagħna personali xi kultant aħna nimponu proġetti għax aħna nasbuhom nasbu li huma meħtieġa r-riżultanti ta' pajis partikolari imma iċ-ċittadini temmek mhumiex interessati għax huma kull ma jixtiequ l-fondi u ġifiri li ħafna proġetti inizjali ma jiġux implementati għalhekk dan irrid jiġi konsidrat meta aħna napoġġaw dan il-proġetti. Grazzi ħafna. Sur Etridge. Grazzi ħafna, vera pjaċir għalija li nista' nitkellem fit-tieni ġurnata tal-plenarja, kienet ġlida vera kbira għalija li nistema u issa mela li nirġilu kontra dawn il-kontratti eh, li xi ħaġa vera tikkonċernarni fi eh, l-Ingilterra. Mela, irridu nevitaw il-contagion tal-PFI. Eżempju, mela, grupp ta' sptarijiet fil-kostituenza tiegħi li fqar żoni fir-Renju Unit, eh, fornitur privat ta' servizzi, danna zdit il-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 Issa ħanaddu għal rapport tas Sur eh, Mellow dwar is-settur tal-protul ħaxix war reforma tal-2007. Jiena konferm kontent li nappoġġa rapport ta' Mellow peress li l-organizzazzjoni tal-produtturi f'dan is-settur tal-ħaxix jgħat weġiba tajba għal l-pjanar ta' produzzjoni għatna naqis tal-prezzijiet kif ukoll fil-marketing għal dawk l-ħreċ kondizjonijiet fil-kummerċ agrikolo. Is-settur tal-ikel u tal-ħaxix ikopri bisterza ta' arta agrikola fl-Europa u l-vantaġġ ta' dawn il-prodotti huwa ta' 18% iġifir nitkellmu dwar settur intensiv agrikolu fejn għandna 550,000 posta xogħol. Dan ir-rapport jgħid ukoll b'mod li rridu nħeġġu lil dawk l-istati membri fejn m'hemmx organizzazzjonijiet tal-produtturi jiena ġej minn Slovenja u sfortunatament m'għandniex aħna organizzazzjonijiet tal-produtturi jena għamilt l-mutija jisa biex nwaqqaf u Norganizza konferenza fil-Parlament Ewropew sabiex nara x'kienu l-prattika e, tajbina Belġani ħalli bekk jistgħu jinsma' fl-Slovenja nitagħmel li dan ir-rapport u ċirkustanzi oħrajn se jeħeġġu il-Ministru tal-Agrikultura Slovenja sabiex joħroġ bi strateġija. Grazzi ħafna. Nalqu b'Sur Nekov. Grazzi ħafna, grazzi Sinjora President, jiena nappoġġa paragrafu 18 tar-rapport fuq il-settur tal-prottu tal-ħaxix kif ukoll is-seħħa tal-Kummissjoni sabiex ikollna rifinanzjament ta' settur dan huwa mekkaniżmu b'ħafna poter fi żmien fejn hemm in-negozjati mal fornituri tal-provvista xi ħaġa vera popolari fost l-istati membri mhux biss il-Bulgarija. il izviluppi kif ukoll il embargo u rokem dan is-settur huwa vera volatili u l-Kummissjoni trid iżomm dan qudiem għajni rridu aħna nagħtu għajnuna diretta lill produtturi iktar milli inħallu l-produtturi ġifri miljuni eh, li eh, inħallu għom minnaj tama. Hemm ukoll attentati li eh, niġru l izzazak lejn dan is-settur u x-xejriet qed juruna li eh, eh, il-popolazzjoni fi zoni periferali t-tixjieħ u rridu nieħdu passi il-qoddim. Grazzi ħafna ġarnaw is-seduta nkomplu fit-tlieta ta' warnaf Grazie. Grazzi.